Eh, Ġbir l-ewwel punt fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja. Supest kellu jkunaw il-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentanta Olja tal-Affarijiet Barranin u politika ta' sigurtà. Iżda jgħidu li mhux edaw u minn floka titkellem is-Sinjura Ministru Creighton. Il-ħati ippreżenta dan is-suġġett lill-Kamra. U bħalma tafu u nasib diġà ntqal fil-gruppi mux ħajkun għaw il-catch di għaj. U l-lanqas mu ħajkun għaw f'dan id-dibattitu il-blue card. Mela, nadi l-kelma l-ewel qabel kollox lill-Ministru Creighton. Thank you very much, um, Mr. President, and distinguished members. President, membri distinti tal-Parlament Ewropew, permettili naġġornakom fissem ir-rappreżentanta Olja l-Viċi President Catherine Ashton fuq il-valutazzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' situazzjoni tal-qada fis-Sirja. Jena nistab ċerta li kull wieħed waħda minna naqblu li s-soluzzjoni politika għal dan il-konflett li uh, kważi dam sentejn u uh, dan il-konflitt uh, għadu għaddej. U l-proċess politiku tal-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali iva kienu għati appoġġew ma sfortunatament ma sarx biżejjed progress. U sfortunatament m'hemmx senjali li r reġim Assad Eh, dana mexa fil-opinjoni tiegħu aħna lkoll konna xut tal-President Assad u id-diskors tiegħu mhux aċċettabbli. U minnaħa tagħna l istqarijiet uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jibqgħu mhux ambigwi, ġifieri m'hemmx futur għal Assad fil-futur, ġifieri politiku ta' Sirja. L-Unjoni Ewropea ħadmet bisħieħ mal-imsieħba tagħha fuq eh, il-livelli bilaterali multilaterali u interistituzzjonali sabiex dawna jaħdmu fuq il-firxa ta' kwistjonijiet li huma twali. L-isforzi politiċi ħajitkomplow u m'andi għalfejn jiena noqgħod infakkarkom dwar id-diplomazija ta' kuljum li topera fi Brussell kif ukoll fil libliet kapitali kemm Ewropej kif ukoll dinji minna naħat għandkom tistgħu serħu ukoll u hemm l-istqarrija ċenzi tal-reprezentanta u la viċi President ehm, fuq il-diskors ta' Assad, il-Konsill Ewropew, il-konklużjonijiet tal-FAC ta' Deċembru kolli dawn okkoprow e, oqsma wisa tal-approċ e, fuq dan il-strategija sirjana u rrit nsemmi u koll it-twesti tal-reġim ta' sanzjonijiet, il-rikonoximent uffiċjali tal-koalizjoni sirjana tal- forzi tal-oppozizjoni rivoluzjonali pala rappresentant leġittmu tal-poplu Sirjan u kif ukoll appoġġjana l-tilet komitat kif ukoll il rezoluzzjonijiet tal-ġnus mawdu HRC. U se nkomplu aħna neżaminaw jekk se jkun hemm bżonn ta' iktar sanzjonijiet li jistgħu jiġu. Għaddu sabiex impoġġu pressjoni fuq ir-reġim. L-Unjoni Ewropea u koll eh, ħad uh, kompli il-missjoni ta' sur barra jimi u l-perseveranza tiegħu sabiex dan jisib soluzzjoni li taħdem matul dawn l-aħħar ftit xhur dan eh, ġifieri uh, Berra sada nixi li jikseb ħafna rispett u għet nittamaw li sen komplu naħdmu flimkien mal-komunità internazjonali u navicinaw eh, kompromess u sen kunu u kol għet nistudjaw mill-qrib il-rapport ta' Sur Brahimi li ħaj jiprezenta l-UNSC ta fil-29 ta' jannar ma setax jattendi il- eh, l-FAC ta' Rjannar imma ħna stidni sabiex jattendi il-Kunsil ta' Affarijiet Barranin fi frar. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea irnexxiela s-saħħa l-azzjonijiet tindirizza l-sfidi li huma preżenti fil-popolazzjoni sirjana u hemm ħafna problemi per eżempju influssi mijiet u eluf ta' rifugjati li qed jgħaddu minn din ix-xitwa vera ħarxa u hemm ħafna wkoll nies li kellhom ġew sfurzati li jitilqu minn djarhom u mbagħad hemm inċidenti wkoll kimiċi u l-Konsill Ewropew eh, ta' il-mandat li l-Konsill ta' l-Affarijiet Barranin sabiex jaħdmu fuq il-kull ehm, għażla possibbli sabiex jappoġġaw u jgħinu l-oppożizzjoni sabiex ikun hemm iktar appoġġ għal ħarsin tal-poplu Sirjan din il-kwistjoni ukoll se tiġi koperta fil-FAC tal-31 ta' Jannar. Għalkemm l-għajnuna finanzjarja bis parti mill-soluzzjoni l-Unjoni eh, enet u minn l-aħħar dibattitu hawnhekk fil-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea kważi rġubtjat eh, tibta għajnuna li ħatati lill Sirja barra mis-Sirja 500 miljun u aktar minn 350 miljon eh, tamil parti mill-lajnuna minnatarja kif ukoll tal-appoġġ ta' rifuġjati iż-żgħażagħ Sirjani il-popolazzjoni li tiġi affettwata mod partikolari minn dawn ir-rewixti inkluż eh, għajnuna l-ħiliet edukazzjoni u mm, mentoring tar-rifuġjati. L-Unjoni Ewropea tiffinanzja attivitajiet bħal pereżempju l-programm ta' protezzjoni reġjonali li qed jimmira sabiex jibni ukoll kemm jistgħu jifilħu eh, u jgħinu l-dawk li ġew sforzati minn li tilqu minn djarhom u imma sir ikollem bżonn ta' iktar għajnuna speċjalment minħabba l-kundizzjonijiet tax-xitwa vera diffiċli. Jena nishti u kol nifraħ il-ħidma f'dan il-qasam tal-Kummissarju Ġorġeva u l-ħaddima tagħha. L-isforzi tagħna wkoll issa biex inħejju għal perjodu ta' wara il-perjodu ta' tranzizzjoni wkoll ġifieri ninkludu għajnuna finanzjarja sabiex napoġġaw il tranzizzjoni politika, il-kupru ekonomiku istituzzjonali kif ukoll appoġġ il-popolazzjoni u il-responsabilità ta' wara il-konflitt l-Unjoni Ewropea wkoll qed ħej miżuri ta' prevenzjoni jekk ikun hemm inċident ta' armi kimiċi u bħalissa t-nifokaw iktar fuq l-element transkonfinali ta' din it-teddida u t-nikoperaw mill-qrib mal-ġirin ta' Sirja bħal per il l-Ġordan u Turkija. Fil-intervenzjonijiet eh, finanzjari l unjoni Ewropea, eh, l-Unjoni t-adotta approċ fuq elva livelli li ehm, jinkludi appoċ l-istituzzjonijiet multilaterali pal-ġus ma' l-Inġos, eh, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u u koll appoċ għall ngos lokali sirjani kif ukoll strutturi ċivili flimkien ma' appoċ strutturat għall oppożizzjoni Kif tafu, l-Unjoni Ewropea hija l-co-chair tal-Forum Umanitarju tal-Ġnus Mauda kif ukoll iċ-chair tal-ħidma ta' koordinazzjoni ta' donaturi fil-qasam Friends of Syria dan il-grupp ta' ħidma fuq l-irkupru ekonomiku. Qed naħdu aħna mal-isieba tagħna sabiex intejbu kemm nistgħu nfornu l-għajnuna nippjanaw u nanalizzaw fejn jeżistu l-gidef diskrepanzi. L-Unjoni u kol se t-parteċipa fil-konferenza ta' donaturi li ġiet imdenija mill-Sekretarja Ġenerali tal-ġuns Mawda Ban Kimun u sem nkun ospitat mill-Ameriku ta' Kuwait fit-30 ta' jannar. U irmanix aħna ninsew u koll il-dimensjoni umana ta' din ċaġedja Sirjana ta' dawn l-aħħar sentejn nana wassal għal iktar minn 60,000 persuna mejta 2.5 miljun li ġew sfurzati jitilqu minn djarhom u 500,000 refuġjat. Numri li sfortunatament qed jiżdiedu hekk kif qed nitkellmu aħna. Ek kif ħatajdilkom il-Komissarju Ġorġeva iktar tard aħna qed naħdmu bisħieħ kuljum sabiex aħna intaffu id-batija tal-poplu eh, Sirjan imma naqblu li din il-traġedja ma tistax titkompla u mm, mingħajr iktar eh, u irridu aħna nagħtu nagħmlu iktar azzjoni iktar inizjattiva u mm, rridu kol forsi mm, nanticipaw jew forsi nippjanaw xi ehm, għajnuna militari eh, diretta imma din l-azla għat ehm, memx deċizjoni fuqa u ir-riskju u koll li nsaħħu dan il-konflitt irridu minkejja diffikultajiet u dubi u nuqqastijiet inkomplu aħna eh, nappoġġaw l-isforzi ta' Sur Brahimi nejn l-oppozizjoni u insejħu kemm il-darba li dawk li jtimexxu s-Sirja sabiex eh, faċċaw ir-realtà fil-pajjiż u sabiex iwaqfu il-vjolenza. Grazzi Sinjura Ministru, issa namlu eh, round ta' interventi mill-kellima li qegħdin jirrappreżentaw il-gruppi parlamentari differenti. Mela, l-ewwel wieħed għal ħames minuti minuti fisem il-PPE naddi l-kelma l-Sur Sala Franca. Signora Grazie ħafna Sur President, Signora Ministru, Signora Kommissarju, Signori. Il-verità hija li l-orrur li qed li qed jgħixu fis-Sirja mar li minn kull limitu. Il-bira design studenti li kienu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet tagħhom fl-Università ta' Aleppo Eh, fakru dawn is-60,000 persuna li semmit is-Sinjura eh, Ministru i fil-fatt fakritinna eh, il-ċifri il elf refuġat fil-pajjiżi miljuni li qegħdin fl-intern ta' Sirja, il-ħsara, lil-djar, dawn huma affarijiet intollerabbli. għalunna li ħasad. Eh, ħajaqa xi ħin jew ieħor imma s'issa da maġraċ din il-waqa. U issa bl-involviment ta' Russja, ir-Russja ħad tkun qed tispiċċa iċċedi l-pożizzjoni tagħha fil-Kunsil tas-Sigurtà l-fatt huwa l-pożizzjoni ta' Russja eh, kienet illużjoni u għandha bżonn twieġeb issa qudiem il-komunità internazzjonali għall attitudni li l imġibata tagħha din is-sitwazzjoni. L-invjat speċjali il-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Maqda fl-imkien mal-Lega Arbija Inaqat f'Ġinevra l-ġimma li għaddiet fl-imkien ma' rappresentant ukoll mir-Russja jiena ma rajt ebda referenza ma nafx jekk kienx hemm rappreżentanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea fil-fatt ma wasalunniex eh, rapporti u lanqas eh, fil-mezzi tax-xandir u l-istqarrijiet jispjegaw infushom quddiem in-nuqqas ta' riżultati qegħdin ipoġġu responsabilità fuq il-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà li qegħdin ikaxkru saqajhom. Din il-ġimma Sur Brahimi jinsaf l-Eġittu. U għalli din situazzjoni mhux biss hija ħażina, iżda x'aktarx tista' teħrax u jekk dan il-konflitt ikompli jitwal għal sena oħra jispiċċa jwassal għal 100.000 elf mejta oħra l lil minn dawk li diġà nqatlu. Hemm bżonn nissodisfaw dak li jridu il-poplu ta' Sirja u kellħan nispiċċaw li Sirja tinqalab tinbidel f'infern li diġà hija infern fil-fatt. fid daw ta' din is-sitwazzjoni komunità internazzjonali Et tagħmel isa qed segwi script verament traġiku fil-waqt li il- il-konflitt sakemm ma joħroġ mill-frontieri tas Sirja u sa fej mhux qed jintużaw l-armi kimiċi għal darbaħra rridu nifirħu u verament infaħru il-kuraċ ta' Franza x'kienu verament ċari f'dan is-sens. U jekk irna xinna namlu dan nkunu qegħdin nirbħu aktar ħin biex naraw jekk eh, il-President Assad jirnexxilux eh, waqqaf fil oppożituri jew inkella jekk naraw forsi l-oppożizzjoni tikkordina ruħa, torganizza ruħa u t wassal għal waqqa tar-reġim. U din din is-sitwazzjoni li nsabu fiha l-komunità internazzjonali għandha bżonn tieħu deċiżjoni. Il-bira kellna dibattitu internazzanti ħafna fuq il-Mali, konflitt li fil-fat għandu potenzjal negattiv importanti ħafna u il kumunità Internazzjonali irnexxila tadotta deċiżjonijiet. F'dan l-istess kamra fil-okkażjonijiet kollha meta diskutejna dan is-suġġett, diskutejna eh, l-inizjattiva Franċiża l-għajnuna umanitarja, diskutejna l-possibilità li konna zona ta' no-fly zone li titlob ċertu unanimità fil-Kunsil ta' Sigurtà tal ġus Mauda, Maduda, issa eh, dak li waċċar u li rridu immexxu qudiem f'din is-sitwazzjoni u dan il-konflitt għandu bżonn id-dimensjoni umanitarja u hekk nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-isforzi ta' Sinjura Ġorġeva propju f'dan is-sens. Iżda ejja ma nitqux bina nfusna. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhumiex qegħdin jistennew biss mill-Unjoni Ewropea li jagħtu tweġiba għal kriżi umanitarja gravi li qed joħloq dan il-konflitt. Dak li qed jittamaw iċ-ċittadini huwa li jinnexxinna nwaqfu dan il-witta ta' dem li kunu nistgħu nieħdu miżuri li kunu jistgħu verament iwaqfu u jikkonkludu din is-sitwazzjoni ta' mistija u li nkunu ehm, tajbin nkunu nistgħu naġixxu b'mod tajjeb din is-sitwazzjoni. Eh, kondizzjonijiet li jeżistu fil-komunità internazzjonali b'mod ġenerali kif ukoll fl-Unjoni Ewropea mod partikolari nkunu nistgħu inwaqfu id-batija li nibatu dawn in-nies. Grazzi ħafna s-sur Sara Franka. Issa fisem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi għal 3 minuti is-Sinjura Veronique de Kaiser. Monsieur le Président, merci, euh, Madame. Grazie ħafna, grazie President, nixti eh, ringrazzjak mill-Ministru tal-li ehm, ġejt għawnek eh, minn flok is-Sinjura mhux mux xaħġa faċli, dana mux suġġet faċli li nitkelmu dwaru U eh, sabiex inkompli fuq il-kommenti ta' Sur Sana Franco, aħna hawnhekk eh, aħna bħala Ewropej rridu aħna nistudjaw din is-sitwazzjoni diplomatika għanna nivelwaw l-affarijiet li qed sekku fis-Sirja aħna se nkomplu nappoġġaw il-pożizzjoni Sirja eh, imma rridu nagħmlu kollox barra l-intervent militari. Aħna assumejna li il-ħin kien umbat jaqdina li il-president e, kien se umbat jitlaq imma u smajna dwar ħames e, telef e, refuġati jew iktar jektaraw kemm mitu nies u dak li ġara fl-Università ta' Aleppo. Kemm jekk qed nitkellmu dwar attakk terroristiku jew inkella xi ħaġa mir-reġim, mir-rebelli. Tistgħu taraw ir-Russi x'qed jagħmlu fis-Sirja u sabiex dawna saħħu eh, id-difiżi tal-ajru eh, u kol taħkom eh, tal-President Azad un-batem l-involviment u kol ta' pajzi oħrajn u il-situazzjoni vera wahda negativa rridu naraw jekk il-ħin vera wa favur tagħna jew le jekk ħa neżaminaw il pjanta sur Brahini iva dan il-pjan ħareċ minn xur ilu u ma qassemaw li umbat eh, l-reġim ta' sad kienu ħajitla imma xejn ma nbidel Ma nafx jekk qed nitkellmu dwar armata tal-liberalizzazzjoni il-Frisirin Army, dawn huma eh, l-istess żgħażagħ li kienu qed jiġġieldu favur il-libertà jew ġew influenzati. Għanna bżon aħna namlu valutazzjoni, għanna bżon li kolna e, soluzzjoni sekundarja, pjan B, ma tanċ fada li ħafna ħin, ma nixti nir e, nirringrazzja l-Komissarju Giorgeva. Iva, inti għamil tal-mutijak sabiex taċċerta li lajnuna tkompli tingħata lil dan il-pajjiż, irridu nkunu nistgħu inkomplu nagħtu din l-għajnuna umanitarja għandi mistoqsija imbagħad ġifieri din il-kwistjoni tal-valutazzjoni hemm l-inizjattiva ta' 55 pajjiż li resqu din il-kwistjoni u din l-ICC l-Ewropa imma eh, iva imsieħba hemmhekk il-vizjoni strateġika importanti rridu narraw u nsibu soluzzjoni demokratika. Grazzi ħafna Veronique. Dos minutos la palabra la signora Sciacche. Għal żewġ minuti fissam il-liberali sinjura Xaka. Grazie ħafna, President eh, Ministru, kollegi, vera ħasra li dan id-debattitu ma setax isir bil-rappresentanta Olja meta ekk fl-aħħar iddeċidiet li taqdid mirjieta u eh, ġiet hawnhekk il-Parlament il-bieraħ wara minn ta' xarrejn. Imma l-iktar ħaġa ktan parti l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq id-dinja taħt it-mexxija tagħha ir rappresentanta ola edha l-Kosovo illum, iġifier pajjiż li qed ifakarna dwar kemm il-dannu tal-konflitt jista' idum eh, fil-lexografja u koll l-Unjoni ħadet eh, wis żmien sabiex tiħu azzjoni għal settejn issa situazzjoni fis sirja ila dejja minn azzjoni deċiżiva minn komunità internazzjonali inklus l-Unjoni Ewropea. Vera ġarna għavadiba, ġifir bid-dawl tal-meta eluf ta' persuni li eh, inqatlu umbat eh, mid-dizastru umanitarju, ġifir miljoni tal-u mill-pajis jew inkella kellhom ġew sfurtati tal-u minn darhom u eh, din il-kriżi umanitarja tista' tispiċċa tkun gwerra bl-armi jekk ma nieħdux azzjoni Ibrahim għall ġnus u da Burns għall istati Uniti u Bardano għal Russja, reċentament diskutaw il-situazzjoni fuq is-Sirja fl-imkien għal darboħra. Imma Għarajt xej minn dawn it-taħdidiet eh, kif kien il-rizultat ħafna taħdidiet inklus il-Russja fuq is-Sirja. Ġifieri imma l-iktar ħaġa importanti l-Unjoni ma kienieċ hemmhekk l-Unjoni Ewropea ma kienieċ reprezentanti fej konna Ministru Creighton. Issa rridu aħna nieħdu eh, azzjoni għal rezoluzzjoni tal konsil ta' Segurtat tal-Ġnus Maquda fejn l-għajnuna tista' tingħata lill poplu u bekk eh, u kol nistaw natu lajnuna minn ma nifokaw fuq diskussjoni politika un bat eh, n-nisi kolla maċċess għal l-affarijiet bażiċi pallikal likal u l-medicina nixin kunna fal-alla l-Svezja eh, l-uniku stat membru li mux favur li jirreferi għasada l-ICC għal-għala hemm dan il-nuqqas għaqda fosna aħna irridun nsalvaw is-Sirjani li dawna qed jiġu ma' kusin qed jirriżaw qed ibatu l-ġuħ taħdan ir-reġim ta' Assad u, l-armata. Aħna rridu nwaqfu l-qtil dan il-dizastru umanitarju għedin il-bot ħafna mill-li nieħdu din l-azzjoni meħtieġa. Grazzi ħafna, Sinjura Xak. Issa fissem il-ħodor għal 3 minuti se nisimaw minnant il-kollega tana Ole Ellen Flotr. Grazzi ħafna President l-ħar darber aħna diskutejna s-Sirja Kien fil-12 ta' Deċembru aħna tkellimna dwar is-sitwazzjoni diżastruża xarrejn wara, sfortunatament, insomma nista' ngħid xar wara sfortunatament id-bassir l-iktar inkwetanti sar realtà. Ministru, m'għandniex aħna ma namlu xej, ma nistawx, għax dan wasal l-iktar til fi xur li ġejn, rridu aħna nbidlu l-approċ, nbidlu d-direzzjoni tana, specialment dak l-indxaqsam ma lajnuna umanitarja dan huwa importanti għax qed nitkellmu dwar 53% tal-lajnuna internazzjonali ma din lajnuna umanitarja mhux qed tiġi mqasma b'mod tajjeb m'hemmx koordinazzjoni bejn il-lajnuna Ewropea u nazzjonali, ir-Renju Unit qed jipprovdi kważi 50% tal-lajnuna Ewropea m'hemm problema sabiex infornu din lajnuna il-maġġoranza qed tgħaddi permezz tal-Red Cross eh, Sirjana imma il-reġim eh, u kol jista jikontrolla dan peress li il-reġim mod sistematiku dana jitfa l-bombi fuq per eżempju li fran dan il-reġim kif jis dan il-reġim kif nistow aħna naċċertaw li din lajnuna tingħata kien hemm ħafna kritika mill-komunitajiet u ħafna gruppi li mhux qed jirċievu din lajnuna umanitarja dawn il- ġan ġejn qed nistenna li l-Unjoni Ewropea tikkonsidra l-distribuzzjoni eh, effettiva tal-għajnuna umanitarja jekk nimxu għar-refuġati din għal-problema li għajjimna fit-12 ta' Diċembru jekk inti, jekk inti ċittadin Sirjan li qed taħrab u tixtieq tidħol fl-Ewropa trid inti eh, tadi bil-kontrabandu trid tixtri passaport, ma tistax inti tidħol l-Ewropa bħala ċittadin Sirjan bi passaport Sirjan, ma tistax tfittex il-ħarsin temporanju, il-Human Rights Watch, Watch għalu b'mod tajjeb li dinja lotterija il-familji eh, sinjuri jistow dawna eh, jirċivu lajnuna familja li xtrat eh, dokumenti folots fi Turkija u eh, dawna ħalsu 46 46,000 euro il-għala se jkollna pjan temporanju ta' riċeviment ta' dawn. Aħna għanna bżon nipjanaw nieħdu azzjoni b'mod urġenti. Issa jiena ma naħsibx li għanna nkomplu bl-istess direzzjoni fl-approċ tagħna fuq l-armata. L-oppożizzjoni qed tieħu l-armi mill-pajjiżi tal-Golf u hemm ir-riskju li xi minn dawn il-gruppi ħajjiġu influenzati immi l-Islamisti għalhekk aħna tnaftu wiċċna ma' sitwazzjoni vera paradossa paradossali jiena nistenna li fil-31 ta' jannar il konsil jistuta din il-kwestjoni u jasal l deċiżjoni l-approċċ attwali tagħna huwa kontraproduttiv. Pala l-aħħar punt, irridu aħna noqogħdu għassa tal-affarijiet li qed isseħħu ġewwa Turkija u l-negozjati mexija mill-PKK eh, dir xi ħaġa vera faġli l-Unjoni Ewropea trid taċċerta li jkun hemm suċċess E, jista jkollna aħna effett domino hawnhekk jiena nistenna li l-Unjoni Ewropea tkun involuta hemmhekk ukoll. Grazzi ħafna Ellen. Għal żewġ minuti sanna din mikrofonu l-Sur Tanek. Iva, Ministru, diffiċli li nemlu li dan il-konflett għad ilu għaddej għal santejn ħafna tilfu ħajjithom u ftit kizbit biex niprovaw niksbu il-paċi. Il-bira 87 persuna nqatlu fi l-kampus ta' Università ta' Aleppo u eh, issa naraw li, li kull naħet ta' titort l-oħra imma Mill-aħħar darba li tkellimna naraw li żewġ naħat fortunatament ġew akkużati mill-atroċitajiet u rridu aħna mela nimxu bil-galbu meta aħna nappoġġaw bisħieħ l-oppożizzjoni, speċjalment dawk l-estremisti ġewħadi. U ħaġa ċerta illi issa vera meħtieġa għal President Assad li jitla eh, mill dan l-uffiċju huwa Ivan Paġal Bombi eh, dan reat tal-gwerra huwa responsabbli jew direttament jew indirettament tal-limwit ta' 60.000 persuna. Issa il-Hezbollah iranjana se timmobilizza e, smajna li timmobilizza il-ġellida u kull rezoluzzjoni Eh, imma mhux ħad tkun eh, aċċettabbli għal punent għalhekk aħna rridu nkomplu nżommu eh, il-pressjoni sabiex intemmu dan il kunflett xi ħaġa vera tkun għajnuna jekk Ċina u r-Russja li dawna qed jkomplu jimblokaw riżoluzzjonijiet tal-ġnus maquda u qed ikollhom ukoll il-fatt li l-pożizzjoni internazzjonali tagħhom qed tiġi affettwata u qed jabbużaw il-privileġġ tagħhom ta' il-Kunsill ta' Sigurtà u għandhom bżonn jaqblu mal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. L-aktar arbri minn riċentament qalu li Russja tibqa' donna determinata bħal l-Istati Uniti biex waqfu dan il-konflitt imma rridu naraw il maskaw li toffri l-azzjoni mhux biss kliem. Aħna nistgħu nittamaw naraw li kunem saċċess tal-pjan ta' paċi u gvern transitorju. Il-poplu Sirjan, specialment il-minoranzi sipal kristjani li għedin fin-nofs bejn il-gwerra ġifiri li rridu nejnu għansa biex dawna xewqa tagħhom issir eh, realtà ġifiri ħajjithom tkun libera minn tenarnija politika. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Tenerkem, u issa għannom ta' għannom ta' tal-Europa l-Helsin u Demokrazija is-sur Belder Iva, fil-fat l-2013 kienet is-sena tar real politik. Fil-fat għanna zewċem eh, pozizjoniet, zewċem għazliet, ġveri jew jew l-intervent militari biex inneħħu il-Bashar al-Assad mill-kariga tijaw u dan fisser li kunem kontinuazzjoni tal-gwerra ċivili u ukoll um, um, katastrofi umanitarja um, u falliment fil-ħolqien ta' infrastruttura ġdida barra mill-li wasalu kolla l-instabilita fil-reġun. Irridu natu priorità biex tinqeretem il-gwerra ċivili, ma dan ifisser li irridu dialogu mal-reġim Sirjan. U dan ifisser li aħna minnaħat tal-Kunsil minn edu dan bħala priorità, priorità biex natu l-appoċ tagħna l-oppożizzjoni fis sirjam Jiena nixtieq nkun naf x'kuntatti hemm għaddejjin, x'kuntatti qed qed jitrawmu, ma nafx hemm x'tip ta' rikonċiljazzjoni qed isir jew nkellam tfittxija l-paċi. Dak il żgur eh, ma rridux huwa li jkun hemm sitwazzjoni bħal dik li kien hemm bħal dik li ġrat fil-Balkani Ġviri għonek għet nitkelmu dwar real politiku tamam illi ħajkunem iktar ċarezza fuq dan id-debattitu fuq Sirja. Grazzi ħafna Sur Belder u jissam il-kellim li mis għazzewċ minuti sinjura Mattias għal um, għal gwe Iva, grazzi tassew um, Sur President aħna um, irċevejna minnaħat tal minnaħa tal-ġnus maqda li jista' jkun hemm imwiet jista' jkun hemm sam mittelf eh, persuna li titlef ħajjita f'dan il-konflitt ta' Sirja naħseb li din mhijiex xi ħaġa biss drammatika xi ħaġa traġika, imma hemm tirrappreżentaw ukoll il-falliment tal-komunità tan-nazzjonijiet kif ukoll tan-NATO u l-ġnus koll u l-laqdiet kollha ta' pajjiżi anke fost oħrajn l-Unjoni Ewropea dejjem illi mu illi ma nixilhom jagħmlu xejn, anzi sitwazzjoni qed tigrava fis-Sirja din hija tassew traċedja illi ir-responsabilità tagħhom trid trid tintrefam Mux biss minn ta' reġim ta' ta' Assad, imma wkoll minn dawk il-pajjiżi li għal-stinsħax appoġġjaw li dan l-istess reġim. Ek kif bdietem rebbijam il- arbijam hemm kien hemm fil-fatt hemm il-gruppi li tneħħew minħabba li ma tantx kienu qed jfavorixxu demokrazija. Iżda issa fis-Sirja id-dmija ta' dejja u il-bżonn ta' paċi, il-bżonn ta' inizjattiva minna ta' importanti għaliex il-gwerra tispiċċam darba għal dejjem. Ġifiri huwa żmien l-Unjoni Ewropea tadotta l-politika tagħha favur il-paċi u riżoluzzjoni tal-konflitt fil-van nofsani minn flok noqdu kaxkru saqajna fuq eh, politiċi li eh, ma jwasluna imkien u illi fl-aħħar mill-aħħar huma l ta' politika opportunistiċi. dawn fil-fatt eh, biex eh, biex ma nsemmix il-fatt li dan il-konflitt jista' eh, jinferax anke lejn in-nofsinhar. U issa is-sur Klejs għannom tal-membri non allinjati. Iva, grazzi et isir iktar u iktar ċar kif din l-euforja tal-parlament dwar rebbijam arbijam kienet imqeda barra mill-kuntest tagħha naħseb kien hemm xi ftit ta' ta' ama ideoloġiku il għaliex l-qed nagħmlu qed nissostitwixxu dittatorjat b'dittatorjat hemm ieħor illi huwa dittatorjat għar għaliex hemm ipoġġi fis-seħħ il-liġi tax-xarja. ma nistax nifhem kif l-Unjoni Ewropea tat 5 miljun euro għal din il-kawża u jiena nibżam illi fissir ħajkonna l-istess xenarju u nixtieq għal daqstant nisħa illi l-abbużi illi saru minnaħa ta' reġim ta' sat jiġu kondannati u rridu namlu dak kollu possibli biex nizguraw illi l al qaeda kif ukoll l-alleati tagħha ma jkomplux jirbħu jieħdu iktar forza fil- fil-reġjun ta' reġim ta' Assad. Irridu naraw ukoll illi fil- fil-gruppi ta' oppożizzjoni kunem hemm min isostni il-drittijiet um, tal midam Grazzi ħafna Iva dan fil-fatta wassanna fit-tmiem ta' dan uh, tal-kellimam għannomi tal-gruppi għal daqstant um, naslu għall aħħar stadju tad dibattitu l-ewwel nisimaw nisimgħu mill-kummissarju. Naturalment, numru ta' eh, parlamentari tkellmu dwar dwar l-isforzi li saru għal da santi san nistieden is-Sinjura Creighton biex talaq għannum tal-Viċi President tal-Kummissjoni u tal-Rappreżentantoli tal-Unjoni għal affarijiet Baranin u tal-politika ta' sigurtà. Issa, il sinjura Galieva l-ewwel, il-Kummissarju Galieva, Giorgio Evansi. Iva, grazzi tassew permettu li nibda billi nitkellem fuq din il-kriżi umanitarja u fejn sejra din fis-Sirja nixtieq ngħid li fil-fatt insejra mill-ħażin l-ar u l-ar propju għadna rridu naraw aħna rajna fl-aħħar ġimgħat eh, deterjorament eh, konsiderevoli fil kundizzjonijiet f'dan il-pajjiż minħabba li kien hemm eh, impatt illi jaqqatem il-ġlietem illi intensifika ruħu apparti minn hekk il-kondizzjonijiet ekonomiċi illi huma katastrofiċi. U t-tielet punt um, illi um, u um, x-xitwa, il l-kondizjonijiet ta' temp dan Mela nibda fuq l-ewwel punt l-intensifikazzjoni tal-ġlied mhux biss hemm atroċitajiet u mhux biss eh, ir-reġim tas-sat huwa responsabbli għal ħafna minn dak il qed isir hemm ukoll atroċitajiet illi qed isir ukoll min-naħa l-oħra tal-kamp dawn jagħmlu l-aċċess għal għajnuna umanitarji iktar u iktar diffiċli. It-tieni punt dak li l-iktar imiss il-lub tan nies li jiġbet l-attenzjoni tagħhom huma fatturi bħal bħazzieda tal-fuel, tal-prezzijiet, tal-ikel, tan-nuqqas, tal-ikel li xanna kondizjoniet ta' eh, ġuħ fejn eh, f'bliet f'ħama Homs Aleppo fejn il ġlietu iktar ikkonċentrata f'dawn il-kondizjonijiet nemmen illi qed nagħmlu dak kollu possibbli biex l-għajnuna ta' sal nies u nixtieq mod partikolari nindirizza l-kummenti illi saru minnaħa ta' Sinjura Flotr dwar din l-għajnuna umanitarja fis-Sirja. Sam il-bidu ta' din il-kriżi aħna konna bi bitlet modi. L-ewwel net bħala l-ikbar finanzjatur l-unika donatur li huwa preżenti hemmhekk fuq il-kamp u wkoll billi aħna kemm jista' jkun sħaqna għal mm, permezz tal-grupp mm, Sirjan umanitarju biex għal ħafna mm, għal ħafna drabi nsejħu għal rispet tal-liġi umanitarja, tal-rispett tan-nies biex għall-inqas in-nies ma jmutux minħabba illi huma sempliċement ma jafux ħabbam li ma jafux dwar din il-liġi li teżisti. Aħna mexxejna Lonna ċess għal din il-fasċa tal-popolazzjoni sirjana fil-bidu fil-fat Assad fil-bidu eh, kien jipermetti biss l-ICC li tidħol fis sirja iżda wara ħafna sejħiet hemm kien hemm numru ta' NGO sabab kollox illi issa jinsabu operattivi fis-Sirja. Barra minn dan organizzazzjonijiet ċivili design kollox illi jipermettu mekanizmi ta' jnuna umanitarja flimkien ma', ma servizzi tal- ta' salib aħmar Sirjan, ta' Red Cross Sirjan. Aħna iżda imxejn iktar ħafna iktar minn hemm aħna fil-fatt minkejja n-numri li semmew li qed nippruvaw nagħmlu għal noħolqu iktar spazju biex ikun hemm majnunam u mħaddimam umanitarji li jkunu fuq il-post. Aħna kellna laqat fuq il-forza ta' pozizjoni bazati fil-kajru aħna qed u kull kanal possibbli biex inwaslu najnunam għal refuġjati li qed jikbru kull ma jmur u eh, jiena zort il-kampi ta' refugjati biex eh, biex naram naqra xinu xinu għaddej niftakar li tkellimt ma' ma' refugjata li tinsab bħala refugjata fil-ġordan li jina ma tmur skola sentejn u eh, nifem illi fil-fat dawn in-nies m'għandhomx futur sistema edukattiva mi ma tiex ma tiex reżisti b'kollox 700 skola kellhom jenal u fil-fatt it-tilqim u koll waqaf ġviri Iva tassew illi hawnhekk qed qed nħabtu wiċċna ma' din ma' kriżi umanitarja kbira għal daqstant importanti li naħdmu eh, għatiħ biex din il-kriżi jitintem darba l dejjem u din mhijiex xi ħaġa sempliċement li għar responsabilta ta' dawk li għatmu fis-settur umanitarju ma' tal-politiċi wkoll aħna fil-kriżi tal-Libja aħna kellna bżonn li ninaqdu m'am fil-fatt fis-Sirja mis situazzjoni differenti għaliex il-militar hemm ħafna iktar qawwi U ħafna nies fil-fatt tal-post meta ġejna kuntat magħhom beżaw illi jista' jkun hemm ukoll użu ta' armi kimiċi għal daqstant intervent militari ma ħajwassal għal xejn żgur li mhux ħajtep is-sitwazzjoni. Hija soluzzjoni politika li kulħadd isemma leħnu fuq din is-sitwazzjoni. U nixtieq intem billi ngħid li aħna konna fuq ta' qudiem biex nizguraw li kun hemm attazzjoni għolja motija lil din il-kriżi umanitarja. Segretarjat, segretarju ġenerali fil-fatt ħaj presedi laqam il ħassir fit-30 ta' jannar fil-Kuwait u aħna nkomplu nsejħu biex din il-laqam is-seħħ għaliex importanti li jkun hemm finanzjar li l-ħaq livell li għadna mal-ħaqniex kollox kien hemm 23 minn 27 stat membru illi qed jikkontribwixxi aħna tlabna darba tnejn biex kunem hemm dan l-appoġġ, tlabna wkoll hemm lit turkija lill-Ġordan u eh, nemm li jistgħu jkunu hemmhekk jekk aħna nerġgħu kull kulħadd irid jieħu semel li sfortunatament hija biss il situazzjoni hija biss soluzzjoni politika li hija possibbli u jekk le naħseb li dan ħajfisser ħafna u ħafna sofferenza għal miljuni ta' nies u riskju tal-bizam għal ħafna t-xrit ta' dem f'din iż-żona. Ma nixtieq niżgura l-awlam li aħna għamna dak kollu possibbli hemm nies li qed jirriskjaw ħajjithom hemm nies li saħan sitra e, sparaw fuqhom hemm ħafna wkoll feruti iżda xorta qed nipperseveraw u aħna qed nagħmlu dak kollu possibbli biex nkomplu nwaslu dan l-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn dawn in-nies innoċenti bl-aħjar mod possibbli. Iva, grazzi tassew, zra kummissarju. U issa biex nalqu dan id-dibattitu nixtieq nistieden lill-Ministru Creighton. Grazzi ħafna. Nishtiq minn eh, ringrazzjam eh, il-kellima ta' qabli għal-mod konstruttiv li beħt kelmu jiena tassew nifem it-ħassib u l-bżonn urġenti biex minn indirizzaw din is-sitwazzjoni tassew terribli li tkellmet dwar wkoll il-komissarju Giorgieva u naħseb dan jitlob li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha kif ukoll tal-komunitajiet internazzjonali biex fl-aħħar mill-aħħar tintlaħaq soluzzjoni politika kif qalet il-Kummissarju. U jiena fil-kummenti tiegħi xtaqtem wieġa pal uħut mill-mistoqsijiet li tpoġew dispeċini jekk forsi taqbiż li xi ħaġa nixtieq nibda billi naqbel mal- mal-fatt li nikkondannaw dak li sar fl-Università tal-Eppom il-bira u naħseb li jem zgur li kullħat f'din l-awla unek jaqsam din il-kritika din il-kondanna jiena nixtieq naqbel ukoll ma' Sur Sala Franka dwar il-katastrofi potenzjali jem il-telf ta' ħajjiet u il-krizi li tista' tigravam jekk aħna ma nagħmlu xejn jew ma nintensifikawx l-għajnuna tagħna b'mod partikolari dwar il-mistoqsija tiegħek fuq il-taħdidiet f'Ġinevra u l-laqam bejn tlet partijiet din fil-fatt kienet it-tieni laqa ta' din in-natura bejn is-Sur Brahimi l-Istati Uniti u r-Russja u dan kien il-pjan tas-Sur Brahimi illi iżom dan dialogu f'din f'din il-forma bejn it-tlet dawn it-tlet atturi. Iżda nixtieq nfakkarkom illi aħna qegħdin f'kuntatt kontinwu ma' Sur Brahim u ma' tim tiegħu u aħna aġġornati b'mod kontinwu dwar il-progress li qed isir f'dan id-dialogu dana naturalment bħala parti mill-impentana bħala l-Unjoni Ewropea biex nidħlu kemm jista' jkun fejn nistgħu nagħtu kontribut. Fuq il-komment ta' Sinjura De Kaiser, għanna xo ngħidu li l-Unjoni Ewropea me tieħu sem f'kull sforz possibbli kemm f'Ginevra, kemm f'New York, u dan ħajkompli iseħħ Kien hemm numru ta' punti li jitqajmu eh, minħata Sinjura Xake eh, skużawni forsi jekk qed nippronunzja l-kuljomijiet eh, ħażin imma qed nagħmel l-almu tiegħi u s-Sinjura Flotr. Aħna fil-fatt hemm ikollha konxi tan-nuqqasijiet anke tal-isforzi kombinati jekk qed nitkellmu fuq il-front diplomatiku umanitarju Zgur eh, il-proċess mhuwiex wieħed perfett, imma naħseb il situazzjoni ma tistax sempliċement eh, tiġi simplifikata kif xi kultant għandna tendenza li li nagħmlu rridu nħarsu lejn il-possibilitajiet kollha l-aspetti kollha għal um, kooperazzjoni mal organizzazzjonijiet non-governattivi kif eh, semmiet il kommissarju Giorgeva, anke mal organizzazzjonijiet ta' ċivili rridu naraw naqra kif aħna ħanapoġġawhom bl-aħjar mod possibbli kif ġifiri l-għajnuna umanitarja ħatilħaq lan tagħha, ċoħe li tilħaq il-ċittadini um, illi qed ibatu. Eh, zgur li l-punt li semmiet il-Senjora Giorgieva qed ikompli aggravaw situazzjoni u zgur eh, li anki t-temp qed jaffetwa l-kondizzjonijiet klimatiċi u aħna eh, nistgħu nasigurawkom li qed nagħmlu l-almutana biex nappoġġjaw il-poplu li qed ibati fis serjam il-passi kollha qed jittieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea u dan kompli nixtieq Ftaqsira ngħid li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew flimkien mal istituzzjonijiet l-oħra hija ħaġa ta' importanza estrema biex aħna nkomplu mm, x-xogħol mm, ta' kuljum ġifieri l-għajnuna umanitarja u anki mm, hemm l-inizjattivi politiċi rridu naraw illi aħna nipprovdu l-appoġġ kollu possibbli kif ukoll il-ħarsien ta' ċittadini eh, aħna ma ħan nifukaw ukoll attenzjoni biex naraw naqra kif il-metodi tagħna jistgħu jsiru iktar effettivi u dan ukoll billi nagħmlu reviżjoni ta' sanzjonijiet fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin li ġej hemm ukoll sforzi biex niżguraw li d-dem li qed jixxerret f'dan il-konflitt kif issemma minn ħafna kelli imam, mux kan għot nidħol fil-detal fl-ismijiet, imam zgur li ħan kunet nizgura u koll li ma jkun xem iktar destabilizzazzjoni fil-reġjun meta t-nitkelmu dwar reġjun tan delikat. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjur Ministru, mela b'dan l-intervent istaw nal u dan id-dibattitu istaw għaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Iġifiri, dibattitu konġunt fuq il-ftehim ta' subija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iraq.